l-ħatrit bħala tal-membri fil-Kumitat tad Delegazzjonijiet u jiena ngħidilkom li jekk mhux ħatres u l-abdoġġezzjoni sal-adozzjoni tal-minuti dawn il-ħatrit ħajkunu konfermati.